So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu den... Signori, dani wassalna għal votazzjoni. Ser nresqu il-rapport tajna għal dan il-vot. Dan jinsab fuq il-protokoll tal-istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja il-kelma tingħata lis-Sinjura tajna. Grazzi ħafna kollegi hemm żewġ rapporti li ser naqraw issa żewġ rapporti tekniċi, forsi nista' nagħmel appell il-Parlament Ewropew u għabdispeċi jgħid illi iż-żieda fin-numru tal-imħalfin fil-Unjoni Ewropea li din it-talba ma ddiċ minħabba l-fatt li stati membri ma setawx jaqblu dwar li ma stati membri ser jiprovdu dawn l-imħalfin minkejja l-fatt li kien hemm ħafna soluzzjonijiet diskussi għalek għanna eżenzjoni, eżenzjoni li ma rajna ebda preċedent dwaru illi aħna ser ikonna neskluduhom minn partijiet ta' responsabilità tagħhom skont ċertu ġirettivi u nħall tieni parti l-iktar parti importanti għabara barra issa u nisperaw illi forsi nistgħu nikkonkludu dwar dan sas-sena dieħla bekk nitlob liċ ċittadini tal-istati membri u l-istati membri u ukoll sabiex ma permettux il nies ikunu daqsej laxki f'dawn ir-regoli f'dan il-parti daqstant importanti tal-regoli. Grazzi ħafna, Signora Tajn. Dan din hija votazzjoni nominali, votazzjoni meftuħa. Sur Posol, sibt il-kart tijak jek joġbok. Kollegi, kullħat t-vota? vota? vota s Votazzjoni maluqa? Għaddit. Nani wassalna għattini taqsima tal rapport dwar imħalfin għad interim ta' Trimutal għas servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Għani wassalna għal rapport ta' Sur Ferm li jedwar lajnuna finanzjarja fil-qasam tan networks trans-Ewropej ta' trasportu tal-enerġija. L-ewwel blokk dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet għaddit. It-tieni blokk maddiċ, ser inressa l-emenda dawk favur, dawk kontra għaddit L-abbozz votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, vot, kulħadd vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Dani wassalna għal rapport tas Sinjura Balzani dwar abbozz ta' budget emendatorju numru 3/2012 l-ewwel votaw it-test minn wieħed għal seba' en blok. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. It-test votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. għaddit. Dan iwassalna għal rezoluzzjoni dwar ix-xatt tal-Punent u Ġerusalem tal-Vant l-emenda mill-grupp ECR ser nifvotaw dwar da l-ewwel dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ dan ir-riżoluzzjoni kollha mill-grupp SND, il-grupp ALDE, dawk favur. Skużawni, l-ewwel net irrid ikonna votazzjoni maqsuma fuq in-numru 12 tat-test oriġinali dawk favur, dawk kontra, ma astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet Għanna nivverifikaw eh, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddit. Ser impoġġi l-ewwel eh, punt għal vot tal-IPP dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Għan verifikaw votazzjoni għamilu miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. Għaddit. Dan wassalna għal l-abbozz kollu kemmu dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ikolli nifverifika votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddit ukoll, grazzi ħafna sinjuri dan wassalna għall-aħħar sessjoni plenarja qabel ma nieqfu għas-sajf grazzi ħafna lil daw kollha li sejrin f'xi vakanza li sbaħ xewqa tal-btajjel tagħkom.